fil-rigward tal-finanzi tagħna. Qed nivvota favur dan l-emenda l għaliex mżida ta' 6.8% għall Unjoni Ewropea biex tiżdied. U tali żieda jew kull żieda hija insensibbli minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux naħsbu dwar xi ħaġa hekk aktar eh, kera biex naljenaw il vot anti tan. għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha tikseb iktar voti meta il-servizzi pubbliċi qed jingħataw inqas. Għalfejn eh, l-Unjoni Ewropea qed timponi tnaqis eh, eh fil-pagi tal-Griegi aktar taxxi għall-Irlandiżi u trid aktar flus istess hija xi ħaġa ipokrita biex l-Unjoni Ewropea titlob għal aktar fondi. Nappoġġa l David Cameron biex jifriża n-nefqa tal-Unjoni Ewropea u aktar eh, għandu aktar kuntatt mal-ċittadini milli dal parlament li jonfoq tant flus. Grazzi ħafna. Grazzi nadu għal George Lyon. George Lyon fejnu? Naħseb mid-dera, Tela. Sur Zanicki. Grazie. Grazie. Grazzi President. Il-politika ta' rigoru, ta' rigorozità qed tipprova toħroġ b'riżultati disperati kif qal ir-rapport ta' onorevoli Lavija huwa selettiv biex noħorġu budget Ewropew li jieħu ħsieb it-tkabbir ekonomiku, eċetri. U ma tantx se jkun effettiv biex itejjeb il-ħajja ta' ċittadin. Grazzi, Sur President. Mrs. Janakudakis. Grazzi ħafna, Signor Janakudakis. Grazzi ħafna. Huwa id-dmir tal-parlamentari biex jirrappreżentaw l-interessi tal-kostituenti tagħhom. Il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea tinsab fl-aktar livelli baxi taħħa. Skont l-Eurostat wieħed inqas minn wieħed minn terz ta' ċittadini għandu immaġni pożittiva tal-Unjoni Ewropea. Fil-pajjiżi eh, f'pajjiżi l-Unjoni Ewropea hija meqjusa bħala waħda li taħli u mhijiex tajba. Irridu innaqsu l-infiq, sinjuri. U iż-żieda ta' 7% fil-budget tal-Unjoni Ewropea huwa insult għall kostitwenti tiegħi. Jina nippreferi nara mhux budget freeze totali, iżda żieda ta' 3% iżda xi ħaġa aktar aċċettabbli. Allura għalfejn aħna vvuntajna biex nerġaw eh, naqblu mal eh, domandi ta' kunsil, forsi għax daw il-flus xorta sa' jintefqu. Il-Kummissjoni, il-Kunsil eh, rrit zida ta' 10 biljun euro iktar mill-budget tal-2010 tagħhom. U din hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Irridu nibatu messaġġar il-Kummissjoni li ma nistgħux inkomplu eh, nafsu il-ċittadini bit-taxxi. Grazzi. Grazie Presidente. Grazie Presidente, nixtieq nirringrazzja il-kollegi eh, Lavija Vogan fuq ix-xogħol eċċellenti li għamlu fuq il-budget tal-2013 b'mod partikolari nixtieq nirrepeti l-impenn tal-programm tal-Parlament fuq il-programm Erasmus fejn hemm iżjed minn żewġ miljuni u nofs żgħażagħ Ewropej li jieħdu l-opportunità biex imorru barra minn pajjiżu, pajjiżhom biex jaħdmu hemm u biex jistudjaw. U hemm żieda ta' 30 miljun iktar milli hemm fil-budget. Aħna sempliciment hemm bżonn mhux biss illi nsalvaw l-Erasmus imma li nsaħħuh u għanna noħorġu bi-strateġija Ewropea għaż-żgħażagħ illa għaliex iż-żgħażagħ ma jistgħux iħallsu l-ispejjeż tal-kriżi, speċjalment fi żmien li fih id-dizokkupat innu nuqqas ta' xogħol fost iż-żgħażagħ qiegħed jilħaq mal-25% mal-Ewropa. Grazzi. I think Mrs. Grazzi ħafna naħseb Sinja Gerlin tal-edġa is-sur Antonjozzi. Grazzi, signor Presidente. Grazzi, signor Presidente. Nixtieq nifirħilkom għax-xogħol li twettaq mill-Onorevoli Lavija. F'dak l-għandu xaqsam mal-budget tal-2013 il-kompitu li għandu fuq spallejħ huwa normi dak li għandu xaqsam ma' bilanċ bejn il-parlament u l-istituzzjoni toħra kejja il-problemi li sab u l-krizi li għaddejjin fina u iktar talbit għal tuħ fl-spejjes iż-żewġ kollegi tar-rapporters innexxielhom illi e, iwet u e, l-inizjattivi Ewropej li għaddejn bħalissa anka l-fatt li E, ġi evitat e, nuqqas fil-veloċità f'dak li għandu xaqsam ma' titjib li għaddej u anka fid-difiża tal-prerogativa tal-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni jiena votu ivvotajt favur dan ir-rapport. Grazzi. Thank you, Mr. Tanak. Grazzi ħafna għandu għassur Tanak. Skużawni, U mhuwiex aċċettabbli li fi żminijiet meta il-budgets Ewropej eh, qegħdin mafusin ħafna F'daqqa waħda l-Unjoni Ewropea għed qed eh, tipproponi żieda ta' 6% fil-pagi. Il-gvernijiet Ewropej rridu eh, naqsu n-nefqa tagħhom nazzjonali u qed eh, nitkellmu dwar nefqa ta' madwar 83 biljun euro u hemm ċerta dipartimenti li jridu inaqsu l-budgets tagħhom b'90% u m'hemm l-ebda raġuni għal fejn ta' 19% anzi. U din l-organizzazzjoni qed tirriskja li l-pubbliku se jħallas għal miżuri ta' austerità fil-pajjiżi tagħhom u dinja xi ħaġa li naraw fi Brussell kuljum. L-Unjoni Ewropea hija intrapriża għolja ħafna tanfaq ħafna flus. Jekk trid iżomm il-konfidenza għal fidejn liċ-ċittadini Ewropej, irid sikka ċinturin bħal bqija tan-nies ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi nadwal. PTR. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Ringrazzja li rapporter għal dan il-rapport, naħseb li sab kompromess ta' sew tajjeb u naħseb li l-budget għal-2013 huwa fl-interess tal-pubbliku iżda huwa l-aħħar sena tal-budget finanzjarju ta' seba' snin allura l-Stati membri ma tantx huma ġusti mal-Unjoni Ewropea is-sena li għaddiet ħafna proġetti tresqu u ma ġewx finanzjati u bosta stati membri inataw lura flusom u fl-2013 irridu jimponu disciplina finanzjarja f'daqqa waħda. Nasib rridu nkunu ġusti manna nfusna l-bicċa kbira tal-fondi li ntefqu mill-Unjoni u huma flus illi jissaxħu l-ekonomija u l-innovazzjoni, allura huma flus li jintefqu sew, allura rridu naġixxu b'mod ġust ma' kulħadd. Grazzi ħafna, naddu għal kellim li jmiss. Grazzi ħafna l kummenti tiegħi fuq is-suq intern in-nota u l-budgets m'għandhomx jgħaddu għal 10% tal-nefqa ġenerali. Naħseb li rridu nifukaw fuq tkabbir sostenibli tal-infrastruttura tal-IT sabiex iċ-ċittadini kunu jistaw jindirizzaw il-kwistjonijiet u l-problemi tagħhom permezz tal-internet. U rridu nsaħħu wkoll eh, rwol ta' appoċċa su intern in ġenerali. Jiena votajt kontra dan ir-rapport minħabba li jiena nemmen illi settur differenti jirrikjedu studji u riċerka differenti. Grazzi ħafna. Is-sur Master Smith. Grazzi. Ħafna sur President, jina ma naħsibx li memx eh, realtà fl-istampa li qed inħarsu hawnhekk fir-rigward tal-budget li adottajna ftit tal-minuti ilu. Minkejja li l-istati membri kollha huma sfurzati biex innaqsu l-infiq tagħhom minkejja l-orti tal-awdituri wara 16 sena ma approvaċ eh, kif nef nofqu il-fondi tagħna. Aħna hawnhekk għandna ċertu ammont ta' frodi li ma narawx f'postijiet oħra aħna ma futajniex biss favur zida ta' inflazzjoni iżda zida ta' 7 fil-mija. U nittama l-lista ta' voti bil-ismijiet kollha jitpoġġew fi siti ta' diskussjoni sabiex nkunu nistgħu nosservaw u naraw fejn dawn il-fondi kollha se jmorru. Grazzi ħafna ngħaddu għas-Sinjura Zabroska. Grazzi ħafna, Sinjor President, jiena votajt favur dan ir-rapport minħabba li l-kriżi finanzjarji qed kompli taffetwa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għadhom qed jimplementaw il-miżuri ta' austerità. U issa Il-Parlament Ewropew irid jaġixxi b'mod responsabbli ħafna. Trid tikkonsidra wkoll politika fiskali tal-Unjoni Ewropea meta tapprova l-budget tal-2013 u l-infiq pubbliku tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi indirizzat b'mod konsistenti u l-Parlament Ewropew irid jistabbilixxi l-prioritajiet u inaqqas in-nefqa jekk ikun hemm il-bżonn jina nikkonsidra illi il-budget huwa strument importanti biex jipromuovi tkabbir u l-koezjoni fl-Unjoni Ewropea u jina nemmen ukoll illi rridu nifukaw iktar fuq l-innovazzjoni u l-kompetitività u nipromuovu aħjar l-iżviluppi pożittivi f'dawn is-setturi. Priorità l-enija Rumanija ili nassiguraw finanzi adegwati għal politika ta' koezjoni u għasibi. Grazzi ħafna. Grazzi, nara s-Sur David li huwa fuq il-lista wkoll, allura għandna s-Sur David ik jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. Jiena ma naħsibx li huwa aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea biex titlob għal żieda ta' 7% meta l-Kostituenti tiegħi fil-xlok ta' l-Ingilterra rridu jissikkaw iċ-ċenturin u jipprovaw jgħixu b'dak li għandhom. Wara d diskors eh, tal-President tal-Kommissjoni li don kien qed jagħti tort li l-Gvernijiet Nazzjonali, l-Parlamenti Nazzjonali għal eh, taħwida li nsabu fiha bħalissa u mhux l-Unjoni Ewropea li nesa jisemmiju li meta l-zona euro inħolqot kienet il-Kummissjoni Ewropea stess li kella tagħmel id-dmir ta' monitoraġġ fir rigward tan nefqa fl-istati membri. U limitu ta' 3% ta' deficit imkisser fl-Unjoni Ewropea kollha kemm U l-Kummissjoni Ewropea mamlet assolutament xejn. it-3% u ta' ratios li ġew installati eh, meta saret il-zona euro daw ġew ignorati. Dak kien ix-xogħol tal-Kummissjoni. Grazzi. Et nassum li ma titkellem fuq ir-rapport ta' Coffin. Titkellem dwar mela erġa' um u għandek minuta oħra biex titkellem dwar ir-rapport qed nitkellem dwar l-interim report fuq il-qafas finanzjarju multjanwali. President. Grazzi ħafna sur President. Ma mela, f'dak ir-rapport jina votajt eh, mal-grupp tiegħi apparti ċerta eċċezzjonijiet brabta mal-iżviluppi internazzjonali. Għaliex jiena ma nemmenx illi għalkemm aħna nsabu ruħna fid-diffikultajiet m'għandniex nipenalizzaw dawk li tant jinsabu f'sitwazzjoni ħżina li l-istandard tal-ħajja li aħna ngawdu minnhom fl-Ewropa huwa ħajja tal-lussu meta nqabluha mal-ħajja li jgħixu dawn in-nies u għalhekk għall-programmi ta' povertà u l-programmi l-oħra li essenzjalment se jkollna naqsu, speċjalment fl-Asja, jina votajt differenti mill-grupp tiegħi minħabba li jina nemmen li huwa importanti ħafna biex norbtu l-ġit li għandna ħna unqabluħ ma l-ġit li għandhom persuni oħra f'ċirkostanzi li ma tantx huma tajbin li ninsabu fihom aħna. Grazzi. Grazzi ħafna sur Zanikki. Grazie, President. Grazie, President il-kuntest soċjali ekonomiku li qed nitkellmu fuq fil-dan il-framework finanzjarju bejn l-2014 u 2020 huwa wieħed problematiku. Meta l-Istati membri narawhom impenjati biex għaddejjin minn problemi fiskali u jnaqsu wkoll il-finanzi pubbliku l-Unjoni Ewropea hija taħd taħdem bħala isa entità li qiegħda taggrava l-problemi permezz ta' dawk li ħalsu t-taxxa biex noħorġu mill-kriżi u biex nigarantixxu futur aħjar għaż-żgħażagħ Ewropej, importanti li aħna ngħaddu għal investimenti iktar serji u speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni, l-formazzjoni u l-iżvilupp. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Jana Kudakis. Grazzi ħafna. Aktar minn din is-sena Margaret Thatcher ċelebrat is-87 eh, eh, sena tagħha. U nixtieq nifirħilha mill-qalb minn hawnhekk mill-Parlament. Signora Thatcher ħadmet ħafna biex eh, tiġġieli ta' dribejt eh, fl-1994 eh, meta l-Iron Lady Eh, naqset il-rebate b-64% għalet li ovvjament uħed li jishtiq 100% iżda uħed eh, trid ikun eh, siħeb raġonevoli. U Renju Unit jibqa' jkun msiħeb raġonevoli. Iżda l-proposta f'dan il rapport biex il rebate tal-Unjoni Ewropea jispiċċa mhuwiex aċċettabbli. David Cameron u Margaret Thatcher rridu jisqu li negozjati tal-budget kienu li huma tajbin għal-budget u għall-Unjoni Ewropea u tajbin għal-Renju u għalhekk il-konservattivi Ewropej jixtiequ jiffriżaw l-infi Ewropej dan huwa approċ raġonevoli. Jiena ma narax kif il-Kummissjoni tista' tkompli titlob għal żieda fil-budget tagħha stess meta qed timponi fl-istess ħin il-miżuri ta' austerità fuq l-Istati membri bħala ex intraprendriċi jina naf li huwa diffiċli li tnaqqas l-infiq u ċittadini tagħna għandhom dmir illi innaqsu il aħna għandna dmir li innaqsu l-budgets propju għal ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazie Presidente, in tempi di crisi. Grazie fi żmien ta' kriżi kulħadd qed jitlob illi jkun hemm tnaqqis fl-ispejjeż finanzjarji anka biex aħna intejbu is-sitwazzjoni tagħna fis-setturi ta' impjiegi, fl-edukazzjoni, fil-formazzjoni u l-iżvilupp. Allura rrit nitlu f'din is-sistema ta' tnaqqis fil-budgets u illi għax dan huma speċjalment jipprivileġġjaw ċerti stati membri b'dannu għal oħrajn. Et nitkellmu fuq ma fuq minn 96 biljun euro. Jina f'pajjiżi ma nistawx neffordjaw illi aħna nkomplu għaddejn b'din is-sitwazzjoni speċjalment dak li għandu xaqsam illi nifinanzjaw dawn l-isbilanċi illi huma ta' li huma problematiċi. Se jkollna l fuq dis-sena b-7 biljun euro ta' deficit. Aħna l-Italja Anzi, illum il-Parlament ħareġ bċertu eh, messaġġ biex aħna, eh, per eżempju, ikollna sede waħda biss flok tnejn. Grazzi. Grazzi li kien ma jimmiss, għanna l-parametri għas seba snin li ġejjin bħala budget u dan ma maġiġ fi żmien iktar eh, sensittiv mill-li għanna bħalissa xkulħat qiegħed għaddej biex jipprova jikkontrolla u jbaxxi l spesa għanna flus limitati, kull euro, kull krona, kull lira sterlina irridu noqogħdu attenti kif aħna eh, eh, nonfquha. Jina ġeja minn post u minn pajjiż fejn għandna diffikultajiet f'dak li għandu x'jaqsam e, e, e, ma pereżempju inizjattivi biex jtejbu l-ħajja tal-residenti rridu naqsu il-messaġġ tiegħu għal naqsu l-ispejjeż żejda Nuqodu noqogħdu għat nibdew minna u naraw x'qegħdin nagħmlu bħala fiq u noqogħdu attenti kif jintefqu l-flus. Kull l-Unjoni Ewropea bħalissa għandha tiffinanzja proġetti biss li huma verament importanti fejn hemm verament investiment tajjeb, investiment illi verament u bis-serjetà kollha jgħin l-żieda tal-impjiegi eccetera. Sur President, nixtieq infakkar il-negozjati fuq il-kwadru finanzjarju mill-2014 2020 għaddej f'kuntest soċjali ekonomiku u finanzjarju li huwa ta' problema kbira. U dispjaċir irrid ngħid li l-Unjoni b'mod li tider qed tider iżjed miċ-ċittadini bħala entità li qed taħli ħafna flus ta' dak li ħalsu t-taxxa u iktar ek mill-li jikkonsidraw bħala risors importanti. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa ta' kontradizzjoni għal dak li għaddej minnu bħalissa u dak li għandu xaqsam ukoll ma dmirijiet li għandha l-Unjoni Ewropea speċjalment b'rispett ta' Trattat ta' Lisbona, imma speċjalment b'rispett għal dak li joħroġ mill-Kunsill Ewropew. Jina votajt favur għax kont konxju mill-ħtieġa illi għanna b b'messaġġ ċar lejn iċ-ċittadini. Grazzi. Uh, Mrs. Costello. Grazzi ħafna, Signora Costello. Grazzi, Sur President. Il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea għandu jkollu għan, apparti li jkun budget irritu Irridu li nilħu l-politiki tagħna b'mod partikolari dak li stabbilixxejna fl-istrateġija 2020. Il-budget huwa waħda mill-aktar għodda essenzjali biex noħolqu it-kabbir u x-xogħol fl-Ewropa. Dawk li jgħidu li l-budget għandu jiġi l-istret mena rridu jgħidu li ma politika ħajneħħu. Il-25% tal-fondi ta' koezjoni għandhom jiġu allokati għal fondi soċjali Ewropej għandu jkollna inizjattivi biex nindirizzaw problema tal-qat fost iż-żgħażagħ u bħal Youth Guarantee. Għalhekk jiena nilqa dak li għamel il-Gvern Irlandiż eh, matul il-Presidenza tiegħu. Palissa għedin dan ir-rata hija ta' 30% fl-Irlanda. Jiena nħoss l-Unjoni Ewropea għandha tindirizzaw wkoll il-kwistjoni tal-rizorsi tagħha stess u jkollna wkoll qbil fuq taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja. President, jiena nixtieq nifraħ Repubblika ta' Ċipru talli indirizzat il-kwistjoni tal-MFF tant f'dettall fil-periodu 2014-2020. Din hija importanti ħafna fil-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Ċipriotti bħal l-Ingliżi jħossu l-importanza tal-valur tal-flus fl-Unjoni Ewropea u enfasizzaw fuq il-bżonn li l-Unjoni Ewropea toħloq xogħlijiet u jkun hemm ukoll tkabbir. Il-Prim Ministru Ingliż Cameron qal illi fi żmien ta' austerità huwa inaċċettabbli li l-pubbliku jitlob eh, żida fl-inflazzjoni jew inkan ma jkunx hemm rebate aktar. Infatti il-fatt li ah, speċjalment ħabba fatt li l-Ingilterra jattin l-akbar kontributur. Hemm bżonn li jekk ikun hemm bżonn ikollna eh, budget finanzjarju li jkun frizzat. Hemm ħafna Eh, tnaqqis u li nistgħu nagħmlu l-ewwel waħda hija li nagħqu il-Parlament fi Strasburgu. Innaqslu l fondi strutturali u kol partikolari l-fond soċjali biex affarijiet bħal riċerka u żvilupp kemm medikali u dik xjentifika jiġu infasizzati u hemm ukoll proġetti ta' infrastruttura ma bħalissa il-pubbliku Ingliż qed iħoss il-ċittadin Ingliż qed iħossu li qegħdin jonfqu ħafna nfushom ma tantx qed affarijiet biex jitajbu l-affarijiet. Grazzi ħafna Sinjura Makovej, grazzi ħafna. Għal dawn l-aħħar snin kollha kemm aħna nafu li l-budgets nazzjonali eh, kienu ħafna akbar eh, mill-budget Ewropew u tkabbir ekonomiku huwa aktar importanti eh, tal-Unjoni Ewropea minn dak tal-Istati Membri huwa importanti ħafna biex il-kwistjonijiet fiskali jiġu ordnati sew huwa ta' importanza kbira biex il-kriżi ekonomika tiġi solvuta biex niprovdu l-Stati membri bil-qafas finanzjarju bi struttura għal budgets nazzjonali favur eh, l-tkabbir ekonomiki. Kien ħallu l-deficit biex jikber dan se jwaqaf u jirrestringi tkabbir tal-ekonomija Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Surjar. Iva, grazzi għafna, Sur President. Għanek Għonek nixtieq nistaqsi l istati membri biex eh, ikunu ġusti magħhom infushom għaliex mhuwiex ġust li ikonna standards eh, differenti eh, fejn mill-lat nejdu l-Komissjoni, l-Konsil rrit jaħdem għall-innovazzjoni għad kabir ekonomiku, dan infisser aktar infie. Umbat jiġu lura d-dar u fil-kapitali tagħhom jgħidu li rridu jibbatu inqas fondi għall-Unjoni Ewropea. Jekk titrasferixxu inqas flus lejn Brussell se jitinataw inqas lura, allura nissuġġerixxi illi naħdmu b'mod ġust mill-lat għanna situazzjoni diffiċli fi stati membri u mill-lat ieħor irridu nassiguraw li l-programmi li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel għal l-istati membri sabiex jerġa' jibda tkabbir ekonomiku, irridu nimplementaw dat tip ta' approċċ. Grazzi ħafna. Issu Bilan, grazzi President, f'dan il-periodu ta' programmazzjoni, il-budget ikun implementat ukoll mill-pajjiżi mill istat Membri ġodda anka mill-Polonja u nistgħu ngħinu li l-fondi fl-idejn waslu biex ikun hemm iktar opportunitajiet u level playing field. Dan ir rapport fih ħafna messaġġi tajbin imma fih ukoll twissija kontra it-tnaqqis ta' flus il-kazz. Jiena naħseb li l-inizjattivi fil-flat ta' suq uniku għandhom ikunu priorità u għandna il-fondi dwar dan, għandna bżonn aċċess faċli għall-SMEs eh, għall-finanzi, għandna bżonn ikun nipromovu l-istat ta' intrapriża L-streamlining ta' suq wahdini għandu bżonn ukoll livell ta' protezzjoni tal-konsumatur u għalhekk jiena nappella għażieda li fondi għal dan illa li il-fondi li għandna bħalissa mhumiex bizzejed. Grazzi il sinjura Manesku kjoġbok. President, jiena votajt favur dan ir rapport interim fuq il-proċedura ta' approvazzjoni għall-MFF għal-sena għas-sin 2014 sa' 2020 għax di bekk ikonna il-possibilità li ta' budget b'saħħtu sot il jagħmilha possibbli jkun hemm titjib għall-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Il-budget tal-Unjoni Ewropea speċjalment l-ispiża għal politika ta' koeżjoni huma strumenti importanti li għandhom ikunu fidejn l-Istati membri biex jevit jelbu l-kriżi ekonomika u l-effetti tagħha u jgħinuna biex aħna nilħqu l-miri tal-istrateġija 2020 Ewropa 2020. Jekk aħna rridu Ewropa iktar b'saħħitha u sostenibbli li tkun favur l-inklużjoni għandna bżonn u jkollna l-istess livell f'dak li għandu x'aqsam manna bħalissa fuq il-diversi politiki. Ikun inġust li aħna eh, nipenalizzaw ir reġuni li ma jkunux eh, irnexxielhom illi jkunu jimxu favur il-politika ta' governanza ekonomika. Grazzi. Grazzi sta' Sur Berder. Grazzi ħafna. Jien għandi tlet kummenti x'namel fuq l-MFF. L-ewwel net. L-ammonti għandhom ikunu inqas. L-Unjoni għandha żomm responsabiltajiet tagħha. Din kienet suġġerament tajjeb minn President Schulz li der il-ġimgħa l-oħra fil-medja Ġermaniża, fil-medja Olandiża Motiv għal kif nifrankaw il-flus huwa li jkollna dawn il-fondi strutturali f'reġjuni foqra f'postijiet fejn hemm e, dħul baxx u anke fuq ir rizorsi li għandha l-Unjoni. Il-Parlament Ewropew jixtieq li t-taxxa ta' transazzjoni finanzjari u il- VAT remittances jiffinanzjaw l-Unjoni Ewropea dan jistgħu jikkontribwixxu wkoll. Din mhix xi ħaġa li nixtiequ l istati membri jaħlu inqas kif rajna fil-budget tal-2013. U din hija parti wkoll mir-responsabilità tal-Istati membri li jiġbru t-taxxa u hekk għandu jkun. Grazzi ħafna. Palissa qegħdin fi żminijiet diffiċli għalkemm dan ma kien dan ma kienx ċar l-Unjoni għandha tkun hemmhekk għall-ċittadini tagħha. Issa ikallim li miss, aħna votajna l-lum fuq l-MFF. Din kienet naħseb l-aktar vot importanti illi kellna illum li, li għanna bħala MEPs biljuni biljuni ta' flus li qed nitkellmu dwar mawnek għax għanna periodu perjodu ta' 2014-2020. Fil-grupp tagħna insistejna li għandu jkollna eh, voti miftuħa, voti nominali biex biex naraw min ivvota xiex biex naraw ukoll dawn il- dawn il-fejt jintaffu l-bnumi ta' flus minn mux għatiħu responsabilta. Jekk ma nieħdux deċiżjonijiet u ma nieħdux responsabiltajiet mela mbagħad eh, eh, tajjeb kun tajjeb lina ma dak mhux il-mod kif aħna nmexxu demokrazija. Issa, issir Kelly. Grazzi ħafna jina kont prezenti għad dibattitu dal-ħodu u kont kontent li stajt nati l-appoċ tiegħi għal dawn id-dokumenti li ġew votati dwarhom. Dan l-MMF u MFF u importanti ħafna u bħal medna diġà se jkollna noħolqu miżuri speċjali sal-aħħar ta' Novembru. U bħalma għal sur Rompoj diġà se jkun hemm bżonn u rridu naħdmu flimkien, l-istati membri kollha jridu jaħdmu flimkien. U l-Prim Ministri kollha se jkollhom jaħdmu flimkien ukoll. U t-tieni punt li xtaqt nagħmel illum huwa li inti stess tieħu ħsieb il-one seat u naħseb li rridu nżommu din il-proċedura għaliex huwa aħjar kemm naħa ta' fondi tnaqqas l-infieq brabta ma mal vjagġar naqsu nefqa madwar 180 miljun euro matul is-sena. Grazzi ħafna. Et nara il-kellim li jmiss mux jgħataw mill naddu għassur Bazesku, Signora Bazesku. Grazzi ħafna, Signor President, jina votajt favur dan il-rapport eh, kif il-budget tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta strument ewlieni sabiex assigura stabilità ekonomika. Jista' jintuża biex jipromuov l-investiment eh, tkabbir fil-ħolqien eh, ta' impjiegi u l-budget jista' wkoll jgħin lill istati membri biex jelbu id-diffikultajiet li jiffaċċjaw. F'dan il-kontest nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' finanzi pubbliċi solidi b'saħħithom. L-Istati membri jdu jkomplu l-isforzi tagħhom sabiex eh, ikomplu jisaħħu il-tkabbir tagħhom ekonomiku. L-MFF irid issaħħaħ il-flessibilità budġetarja sabiex tassigura l-użu kollu tar-riżorsi u Rumanija qed tesperjenza diffikultajiet brabta mal eh, eh, teħid tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u sfortunatament qed naraw tnaqqis fl-użu tal-fondi, iżda rridu nassiguraw eh, l-infieq f'brabta mal-pak u mal-politika ta' koezjoni biex bekk l-istati membri kun jistgħu jiġu bilanċjati aħjar. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Anna. L-Onorevoli Grazzi. Meta naraw il-rapport, aħna naraw l impiegi u problemi ta' krizi imma kollox qed jibqa' l-istess, xejn ma qed jinbidel. Jisna waqafna din dawn il-politiki liberali għadhom għaddejjin għanna poċ kbir għal kompetitività u dan ifisser illi insibu għad diffiċli ħafna biex aħna eh, insibu soluzzjoni għal kejus u għal krizi li aħna ħloqna li nfusna il-riskju huwa il l-krizi ħassir ferm iżjed minħabba l-politiki finanzjali qegħdin inwet u rridu nibdlu it-triq li qbadna il-servizzi pubbliċi jgħinuna biex noħġu minn il-krizi, rridu nejnu nixprunaw l-industrija, nissalvagwardjawa, l-impiegi, nwet u armonizzazzjoni minn fuq sisfelu kullħat jiġi trattat b'mod indaqs u dan koll dil-bidla jgħan dispensabli għax nkellem l-Europa għatmiħa toħroġ mill mill-krizi u dan nixtieq illi jiena nappoġġja liċ-ċittadini nkun magħhom f'din it-taqtija. Grazzi, l-kellim li jmiss, l-onorevoli membru, ir-rapport li jmiss mux huwa importanti mhux biss minħabba tibdil importanti li aħna ipprevedejna li kollu, speċjalment dak għandu x'jaqsam ma' VAT, imma meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, l-Unjona ma triġ biss ċek wieħed għall-Istati Membri, imma rridu li aħna npoġġu idejna fil-bwiet tan-nies u namlu per eżempju xuħut rridu levi fuq eh, fuel tal-ajruplani, eccetera tkun flimma grupp tkun, inti tkun favur it-tassazzjoni mal-nis Ewropej u <clears throat> li kollok aċċess, eh, naħsbu li għanna aċċess dirett għal bwiet tan nies, pero aħna l-membri Parlamenti Ewropej m'għandniex dan il privileċ il privileċ jgħat fidejn il-Kummissarji Ewropej għax huma eh, għandhom il-privileġġ ta' inizjattiva fil-proċedura Grazzi. Is-Sinjura Baġas Grazzi, Sir President, jina votajt favur dan il-rapport għalli nħoss li riforma ta' sistema ta' rizorsi ta' nasa tal-Unjoni hija pass importanti l qoddim Nemmen li dawn il-rizorsi jabdati fuq VAT għandhom potenzjal tajjeb biex jagħmlu kontribut pożittiv għal budget Ewropew. It-taxxa statejn biex tnaqqas il-livell tal- kontribuzzjonijiet tal-Unjoni din is-sistema l-ġdida wkoll se tagħti vantaġġi oħra bħal aktar trasparenza, flessibilità, ċertezza u anke eh, ċertu predikt nkunu nistgħu wkoll imbastru fuq il-futur. Il-pis amministrattiv ukoll ser jitnaqqas, però hemm xi żvantaġġi li għandna nikkonsidraw f'dan il-proċess. Irridu nżommu f'moħħna li l-metodoloġija hija waħda komplessa u il-proċess ta' simplifikazzjoni huwa pjuttost diffiċli biex jiġi implementat. Din is-sistema hija importanti ħafna u din ir-riforma għandha tingħata l-attenzjoni kollu xirqilha. Grazzi ħafna dan issa qed jikkonkludi l-ispjega tal-voti issa naġġornaw sal naġġornaw sa tlieta grazzi.